First of all, I have an announcement. Għandi avvisa likom dwar dikjerazzjoni bil-miktub numru 22 li ġejja minnant Sur Gay Mitchell, Nerj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner u Angelika Vertman fuq l-epilessija diġi tiffirmata mill-maġġoranza tal-membri tal-Parlament u skont ir-regola wieħed tnejn tlieta tar-regoli tal-proċedura din ser tiġi moddija u pubblikata fit test adottat eh, tal- eh, tal-plenarja tal-lum mbagħad l-ismijiet tal-firmatarji ser jiġu impubblikati. Ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Vertman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 Fisem dawk li jtjaħdmu għal grupp tal-epilessija u fisem s sur Mitchell, s sur Deva, s signora Harkin, s sur Skinner. Nishtiq nirringrazzja li dawk li firmaw din id-dekjerazzjoni numru 22 aħna irċivejna 440 firma u nistenna li l-Kummissjoni tieħu din l-inizjattiva u tejn iktar minn 6 miljun persuna fl-Ewropa. Nishtiq nirringrazzja wkoll li l-amministrazzjoni Signor Fisker Sur Loċina l-appoġġ tagħhom. Grazzi. Grazzi Signora President congratulations to all of the Grazzi, nifirħu li l-kawawturi um, kolla. Naħseb li s-sur Simanski jishtiq jitkellem. Signori, l-lum, fil-gallerija għanna